Die Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. E seduta. Il-minuti äh, huma disponibbli u nitlobkom hekk hemmx oġġezzjonijiet. Tixtieq titkellem. Mawx oġġezzjonijiet? Iva, natik il-mikrofonu. Ah, ja talba għal-kax tajjeb. Miex oġġezzjoni għal-minuti. Mela, għal-daqstant il-minuti approvati. Kollegi, nibdew bl-ewwel punt fuq l-agenda, rakkomandazzjonijiet biex jimbdew negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika. Starrija tal-Kummissjoni, jiena kontenta li Sinjura Malmstrom hija preżenti. Nati għal mikrofonu. Grazzi Sinjura President, membri onorevoli Warlofsna Snarit il-ftejn konġunt bejn il-President Juncker u l-President Trump tal-Lulju li għadda tana agenda pozittiva mal-Istati Uniti illi huwa l-ikbar imsieħbek l-iktar importanti fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kummerċ. Mill-Lulju jiena intqajt ma mal-Ministru mal ministru tal tal-Amerika ħames darbiet. U l-ġimgħa li għaddiet kellna la oħra u rajna x'inhu l-progress illi aħna ksibna u jiena tkellimt miegħu anki fuq l awtorizzazzjoni tan-negozjati Fil-Kunsill kien hemm awtorizzazzjoni biex nikkonkludu fuq iż-żewġ negozjati, waħda fuq l-eliminazzjoni ta' tariffi fuq il-prodotti industrijali u l-oħra fuq il-konformitajiet. U jiena uh, esprimejt impenn biex nimplementa l-istqarrija kunġunta kif inhi. Jiena sgura illi l-awla hija konxja mill-importanza tal-relazzjoni kommerċali transatlantika. Il-agenda definita b'mod preċis tal-grupp ta' ħidma jista' tista' tkun ta' benefiċċju kbir. E, L-eliminazzjoni ta' tariffi anki jekk huma diġà pjuttost baxxi, imma nitolbu e, inqas iktar e, riduzzjonijiet fuq iż-żewġ partijiet tal-Atlantiku il-profitti huma pjuttost baxxi. Eh, u mbagħad hemm il-ftehim fuq il-prodotti industrijali u tariffi u se jagħtu dan eh, vantaġġ komparativ. Aħna nagħmlu stima ta' żieda ta' xi 8 fil-mija sa' 9 fil-mija u dan jfisser 26 biljuni ta' euro. Et naħdmu anki fuq l-evalwazzjoni tal-konformità li dawn jistaw waslu anki għal benefiċi ekonomiċi anki għal prodotti industrijali. Kenna laqat mal-partijiet interessati u aħna nħarsu l-qoddim għall-appoċ li jistaw ituna. Ah, jena konxa illi hemm xi ħadd preżenti hawnhekk li aħna qegħdin ninnegozjaw taħt teddida. Imma jiena nista' niżgurakom illi jiena bat messaġġ ċar eh, diġà anki sena il-ġimgħa li għadiet imma anki qabel illi azzjonijiet kommerċali fuq l-importazzjoni eh, fuq l-importazzjonijiet jistaw jagħmlu ħsara għal rapporti tagħna. Imma jekk eh, l-Istati Uniti jihdu eh, miżuri unilaterali kontra tagħna nwaqfu n-negozjati. U dan huwa miktub anki fid-direttiva ta' negozjar. U aħna wkoll minna tagħna se nadottaw mbagħad miżuri ta' ribilanċament. U nittama li dan ma jiġrix u nistgħu nkomplu naħdmu fuq uh, eh, uh, situazzjoni ta' fiduċa reċiproka. E, il fat li jiġu adottati dawn is-senjali e, jibatu sinjal tajjeb. E, u u jekk indewmu kull ma nistaw namlu nkunu qed nipperikolaw is-sitwazzjoni. Jiena verament nittama li intkom tappoġġaw il-negozjati tagħna bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. L-appoġġ tagħkom huwa importanti ħafna juri għaqda bejn l-istituzzjonijiet u l-għaqda hija s-saħħa tagħna. U kontrast ta' dan jekk ikun hemm vot fl-awla kontra dawn in-negozjati, se jkun vot kontra approċ bilanċat tal-istqarrija eh, tal-Ulju li aħna użajna biex innaqsu t-tensjonijiet kommerċali. U sej, u f'dan il-kas ikun vot a favur tal- tal-komplija ta' dawn it-tensjonijiet kommerċali mal-Istati Uniti. U ħafna aħjar illi ir-relazzjonijiet eh, kommerċali bejn iż-żewġ kontinenti iżommu l-kartelli sa' zero. Jiena nistan nizgurakom illi jina sa nisma id-dibattitu rakkomandazzjonijiet ta'kom u nixtieq nerġa' ngħid illi la darba nkunu bdejna in-negozjati aħna ninformaw se ninformaw l-awla regolarment fuq l-aspetti kollha tan-negozjati kif nagħmlu dejjem. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura Kommissarju. Nistanna l-kellima fissem il-gruppi. L-ewwel net fissem il-EPP il-Senjura Rovol għal-minu ta' nofs. Grazzi, President. Kummissarju. L-ewwel net jiena nixtieq nesprimi rispet lejk u għall sforzi kolla tijak biex relazzjoni relazzjonijiet transatlantiċi jerġgħu jsiru normali. U dawnu ma sforzi gbar għal biex kunem negozjati kostruttivi u riżultati sostenibli u jiena nirakkomanda lill-awla li għadha fil-votazzjoni jaġixxu b'responsabilità u jappoġġaw il-mandat. U għaf l-interess tagħna l-koll nipruvaw insibu terren komuni mal-Istati Uniti u nużaw eh, dan biex nid namlu de-escalation tal-dawn eh, uh, it-tensjonijiet kommerċali, emmin jgħid illi għanna bżon inkunu ibsa din hija l-unika lingwa li jifhem Trump jgħidu, però dana ma jikkonsiderax min mbagħad eh, se jerfa l-konsegwenzi meta nitkellmu fuq il-karozzi u fuq prodotti oħrajn, per eżempju, irridu nippruvaw namlu ħilitna biex l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea jerġgħu jinnegozjaw eh, biberija. aħna għanna x'nitilfu jekk il-negozjati Imma Maħna għamilna tentativ pożittiv biex jerġgħu jibdew u jekk eh, jekk jirnexxilna namlu riżultati mhux biss inkunu qegħdin innaqsu t-tensjoni ma jirnexxilna anke innaqsu t tariffi Id-dinja għaddejja aħna jiġri x'jiġri fin-negozjati u għadmir ta' demokraziji kbar li jaħdmu fl-imkien. Grazzi, fissem l-essen di issa lange. Grazzi, President, Komissarju, aħna maħnix se ninnegozjaw taħt pressjoni tal-armi ta' teddit u dana għadni ħafna drabi u xġara sissa il-tariffi fuq il-azzaru l-alluminju daħlu fis-seħ hemm teddit illi se jidaħlu anki tariffi eh, ulterjuri fuq il-partijiet tal-vetturi u il-pressjoni ma tnaqsitx fl-Istati Uniti. Minnaħa l-oħra hawnhekk anki aħna eh, l-importazzjoni tal-LG telgħu xi fil-mija u soja beans u koll. Il-Kummissjoni fil-proċedura maġla taħħa għalet u koll Rajna konċessjonijiet minnaħa naħa tal-Unjoni Ewropea lejn l-Amerika u ma narax lebda konċessjoni minnaħa naħa tal-Amerikani fejn hemm tnaqqis minnaħa naħa ta' teddit tal-Istati Uniti. U rridu aħna nifmu u rridu anki nkunu konxi fuq kif nifformulaw l-pożizzjonijiet tagħna. Aħna konna ġad deċidejna illi mhux se nidħlu fiftejin mal-Amerika qabel ma jkun hemm implementazzjoni tal-ftejm tal-klima. Illum ftit ftit seħatilu konna qed niddiskutu fuq il-protezzjoni tal-klima u dana mhuwiex rifless fin mandat tan negozjat ta' negozjar. U dana rridu nirriformulaw minn naħa tiegħi aħna rridu nirrifjutaw dan id-dritt ta' saħħa. Issa Sara dil fisem li sija. Komissarju, kollegi, il kommerċa transatlantiku huwa eh, fondamentali u il-Kommissjoni għandha mandati fuq it-tarif għandha żewġ mandati kif għadna huma hemmhekk biex innaqsu t-tensjoni manki biex iwaslu għal riżultati għal negozju għal konsumaturi. Per eżempju l-eliminazzjoni ta' tariffi għoljien fuq il-prodotti manufatturati huma opportunitajiet għall-esportaturi u jżidu l-kompetittività tal-industri tagħna minnaħa l-oħra l-industrija tagħna se jibbenefikaw mill-eliminazzjoni ta' Eh, ċerti testjar verifiki minnaħa tal-Amerika fuq il-konformità u jina nishtiq inżid kondizjoni kruċali għal dawn il-negozjati imma nistawx nikonkluduhom b'suċċess mingħajr tnaqqis eliminazzjoni ta' tariffi fuq l-azzar u l-alluminju, anki fuq eh, il-settur tal-vetturi u fuq il-fatt tal-regoli ta' oriġini. Jina nemmen li zoċ partijiet għandhom eh, jitalmu minn negozjati ta' TTIP ta' dawn l-erba snin, specialment fuq it-tariffi il-dwana u l-kooperazzjoni ta' regolamentazzjoni u li sjar tama li dan il-ftejm jista' jkun il-pedament għal snin futuri. Grazie. Grazzi, issa fisem il-grupp ALDE, il-Sinjura Xake. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Il-kummerċ għandu jkun ibbażat fuq ir-regoli fil-ekonomija miftuħa, specialment eh, għaliex it-kabir se jkun barra mill-Unjoni Ewropea. Meta nħarsu lejn iċ-Ċina qed naraw li ma jirrispettawhomx dawn ir-regoli. U sfortunatament anki fl-Istati Uniti naraw amministrazzjoni illi edha tajt li l-Unjoni Ewropea hija teddida għas-sikurtà biex jiġġustifikaw it-tariffi tagħhom fuq l-azzar u l-alluminju e, e, u qed ifakrun anki fuq l obbligi tagħna fuq il-NATO, fuq l obbligi tal-NATO. U din l-eskalazzjoni fil-tensjoni se jkollha konsegwenzi u importanti li nar u ftehim iridu naġixxu ta' adulti hawnhekk dawk illi ma jixtiqux jappoġġaw il-Kummissjoni Ewropea fl-awla nittama li jintkom tifmu illi se jiġi spiegati mill-Sondheim u minn uh, amministraturi oħrajn uh, tal-Amerika se jgħidu huma li aħna nkapaċi nieħdu deċiżjonijiet minnaħa tan l-Unjoni Ewropea. Uh, dana dawn in-negozjati mhuwiex defrosting ta' TTIP jiena nappoġġa il-ftuħ ta' dawn il-negozjati, però il-kondizjoniet għandhom ikunu ċari. Aħna nimpenjaw ruħna bliktar mod importanti. U nixtieq anki nfakar il-kollegi li ma rridux nużaw il-ftejn ma' pajjiżi terzi eh, bħala eh, strumenti biex nikkastigawhom dawn il-fatturi. Aħna ah, għanna dawn ir-relazzjonijiet bilaterali ma' dawn il-pajjiżi biex eh, anki biex nibbenefikaw. Irridu niftakru fil-kas tal-Amerika x'nistgħu nirbħu, però anki x'nistgħu nitilfu. Hemm bżonn inkunu maqudin u għawin, specialment meta eh, nitkellmu mal-amministrazzjoni ta' Trump. Grazzi ħafna fisem issa il-ħodor. Isur Jado. Signora Kommissarju, Signora President, Aziz kollegi. Donald Trump huwa dak illi xi ftit snin kienet jgħid li tisħin fil-klima hija ċajta. U għalhekk dan huwa kunċett inventat miċ-Ċiniżi għaċ-Ċiniżi biss is-settur ta' manifattura ma jkunx dak Amerikan ġifieri kompetittiv. Meta l-Kongress Amerikan jagħmel rapport eh, fuq il-klima kien hemm 300 xjentifiċi illi qalu li din hija ħaġa drammatika u l-President Trump qal li ma jemminx. U għalhekk dan l-istess President Trump dawn l-aħħar xhur il-ħin kollu baqa jitkellem fuq il-Brexit, jappoġġa l brexit l-iktar hard Brexit, anki li s-Sinjura May papa jfixkela biex issib ftehim mal-Unjoni Ewropea. U ma dan il-President intkom tixtiequ tinnegozjaw dan huwa l il president illi se tagħtu parti tas sovranità tagħna parti tal-valuri tagħna. Intqal u smajt anki l-ħbieb tagħna soċjal-demokratiċi f'din il-kampanja elettorali ir-raġuni il kampanja elettorali ir raġuni il loġika ma nnegozjawx ma' President illi qed ipoġġi pistola ma' moħħna. Aħna ma rridux President illi jintaxxana illi jedinna eh, fuq il-azzar, fuq il-vetturi u għadha min fuq xiex Walek jek jekk aħna qalbina jekk dan il-perjodu nixtiequ nuru li l-Unjoni Ewropea hija poter ekonomiku, poter politiku, jekk nixtiequ li l-Unjoni Ewropea tiddefendi l-valuri tagħha fuq il-klima kif ukoll fuq is-soġġetti kollha soċjali u ambjentali, għalhekk ma nistgħux nibdew negozjati mal-Istati Uniti. Ma nistgħux nikkonsidraw illi nibdow u mbagħad naraw se jiġri le ma nistgħux ninegozjaw illum mal-Istati Uniti għax dan il-President ma jippreżentax il-valuri tagħna ma jmirx parti mill-valuri huwa periklu għas sovranità ekonomika u demokratika tagħna. Grazie. Issa nisimgħu minn Sur Scholz mill-grupp GUE NGL għamlu ta' nofs. Kommissarju, il-President Trump minaccia l-Unjoni Ewropea u għal illi senolli t tariffi jekk aħna ma naqblux skont il-kondizjonijiet tiegħi. Isa xi kelma minn min film western. U aħna nibdew negozjati u Trump joħroġ il-revolver aparti illi kunem tariffi punitivi fuq il-vetturi. Il-prinċipi edin ħarġin mittiqa unek. E, intkom, il-rifjutajtu anki appell biex ikunem studju fuq il-konsegwenzi umanitarji u eh, ambientali u anki eh, il-kwistjoni soċjali ma kienu redda konsultazzjoni ma' ċittadini fl-istess ħin Intkom għalaqtu għajnejkom fuq id-deċiżjoni ta' Trump li joħroġ mill-ftejm eh, ta' Pariġi. Il-gvern ta' Trump eh, eh, mhuwiex affidabbli bħala negozjatur. Aħna nafu x'irid irrit is-swieq tagħna għal prodotti agrikoli tiegħu. U dana bekk se jaqret ħafna bdiewa tagħna u l-agrikoltura sostenibli. Kien hemm ħafna protesti minn minnaħa tal-Ewropej. Huwa musejati xej iħdar ħlif illi għamel sospensjoni tal-tariffi fuq il-karozzi. Ma nistawx aħna naċċettaw u nirrakkomanda eh, illi il-Parlament jivota kontra. Grazzi, issa fisem l-EFDD, Signora Begem. Grazzi, President. Il-pozizjoni tagħna fuq din il- Eh, versjoni ta' TTIP ma, ma nbidlibx imma l-Kummissjoni qed tbiddel il-pożizzjoni tagħha għaliex il-kultura hija inkluża wkoll. Aħna nafuh dan, eh, l-Amerikani bezzawkom, imma mhux aħna rridu namlu l-mossa lejn l-Istati Uniti, aħna l-partitan nerġa' minnih eh, il-67% tas soja u anki iktar mill-gas naturali. Issa huma jridu jatuna konċessjonijiet qabel ma nibdew ninnegozjaw eh, irridu l-ewwel net li iwaqfu il-dazi fuq il eh, fuq l-azzar u l-alluminju u fuq il-karozzi irridu nagħmlu ftejm ġdid tajjeb, però irridu neħu l-mandat negozjali tal- ta' qabel nibdew mill-ġdid u nikkanċellaw it-titib illi terrorizza l-ċittadini Ewropea għal snin stħaħ u ma nistawx aħna eh, eh, eh, inneħħu l-valur mill-agrikoltura tagħna. Issa fisem il-ENF e isur is-Sinjor Ġame. Grazzi ħafna, Signor President, Aziz kollegi, din ir-riżoluzzjoni hija ħaġa ta' skantament għalija. Din naraw illi isna hemm alleanza fil-Kummissjoni ultraliberali Eh, tal-alde tal-PPE u oħrajn għax ċerti kollegi ddeċidew isakrifikaw rida politika tagħhom għal dawn l-affarijiet u għalhekk hawnhekk għandna bżonn nesiġu eh, garanziji solidi qabel ma nibdew ninnegozjaw mal-Amerikani le aħna rridu nnegozjaw qabel ma niksbu eh, dawn il-garanziji bl-eskużjoni tal-agrikoltura fuq il-vetturi u fuq studju ta' impatt fuq is-settur tas-sajd min jista' jemmen illi ftehim ta' 10 snin, 15-il sena, 20 sena li se negozjawa mhux se jiġi firmat jekk ma jkunx hemm dawn il-kundizzjonijiet irrispettati ħadd. U għalhekk għandna ta' bilfors impoġġu l-kundizzjonijiet tagħna lill-Amerikani qabel ma niġu madwar mejda tan-negozjati u mhux il-bil-kontra. Grazzi. Nun haben die Kollegen und Kolleginnen im Namen der Fraktion. Kollegi, issa nisimgħu minant il-kellima li jitkellmu fissimhom. Grazie ħafna, Signora President, grazie Signora Kommissarju. Il-Komissjoni Juncker eh, fidik li il-politika tagħha komerċali mal-Amerikani għandna bżonn ngħidu illi anki fuq l alluminium anki fuq il-azzar, aħna dawn huma setturi illi ma, ma nibdewx tajjeb jekk nibdew negozjaw fuqhom. Fl-Ulju tas-sena li għaddiet fid-direttiva fuq il-ftehim tal-prodotti industrijali u l-xkil eh, u l-ostakli jagħmel eh, qari interessanti. Għandna bżonn insomma prinċipji tagħna, Sinjura Kommissarju. Għandna hawnhekk kollegi li tkellmu fuq il-prinċipji tal-politika kummerċjali tagħna biex ma tkunx eh, xi skuża biex nirrifjutaw ftehim bħal dan. Sinjura Kommissarju, hemm bżonn li ġildu biex ikonna investiment tajjeb skont l-WTO eh, u s-Sinjor President ma nistawx ġaħdu eh, li aħna nixtiequ nkomplu nagħmlu ftehimiet ma' pajjiżi l-oħra pal Mercosur, pal New Zealand, etc. Grazzi, Istur Bostinaro, għal-minuta. Signora Kommissarju, aħna naqblu illi relazzjoni transatlantiċi Attualment qegħdin jaffaċċaw sfidi u distrazzjonijiet fi żmien il-qasir. Però jiena konvint illi il-prinċipi fondamentali ta' żmien it-twil jibqaw u għandhom ikunu qawwijin. U importanti li l-Unjoni Ewropea tieħu s-salvagwardi kollha biex tipproteġġi suq intern tal-Unjoni Ewropea l-ħaddiema u l-industriji tagħna. U dan jfisser li rridu nkunu qawwijin u rapidi biex nikontrobattu il-miżuri tal-Amerikani, però fl-istess ħin iridu naqsu t-tensjonijiet u nevitaw gwerra kommerċali li tista' ikolla impatt kbir fuq iż-żewġ naħat. Aħna nifmu illi m'hemmx mod aħjar biex nevitaw tariffi ġodda, ħlif id-dialogu negozjati. U għalhekk jien għandi fiduċja mal-Kummissjoni, fil-Kummissjoni, illi tagħmel l-aħjar ħaġa u għandi fiduċa fil-Kummissarju Malmstrom u Juncker biex jiftħu il-ftejmit fuq setturi mal-Istati Uniti. Namen u koll mistoqsija. Ek aħna senajdu le issa mal-Istati Uniti ma min senajdu iva fil-futur. Grazzi. is eh, signora Ċaranzova. Grazzi, kummissarju Il-Stati Uniti u l-Europa mdem kienu imsiħba naturali, għanna l-istess valuri u l-istess għanna l-istess minacċi u kol. U f'kalunke relazzjoni kienem eh, kienem momenti tajba u momenti hizina. U il-relazzjoni tagħna għandha tibqa' qawwija. Is-sena li għaddiet kienet moment baxx għal kummerċ. Waqt li aħna nirrispondu motibes fuq it-tariffi fuq l-azzar u l-alluminju, l-Unjoni Ewropea però qed turi li tixtieq tikkopera biex issib soluzzjonijiet. U l-messaġġ kien ċar irridu naħdmu flimkien u dana għandna bżonn nagħmluh mħabba li joħolqu l-impigi u n-negozju, is-sikurtà u ċittadini tagħna jiddependu minn xulxin u dawn jistgħu jiżdiedu biss u jiena nittama li l-Parlament se jappoġġa il-ftuħ tan negozjati ġodda. Aħna nistaw nirbħu biss fin-negozjani, imma eknal u l-bibin li l-Amerika nistaw biss nitilfu. Grazie ħafna. Issa l-Onorevoli eh, Pitikofer. Għal-minu ta' nofs, grazzi ħafna, Signora President, Signora Komissarju, eżis kollegi. Trump għal dakol li kellu eh, jgħid meta kien hemm iż-żjara eh, fil-White House inkunu forsi pożizzjoni aħjar milli qegħdin imma kien hemm tattika ħażina eh, ħlejna l-kapital politiku kien hemm ħafna bisa illi jkun hemm valutazzjonijiet mhux realistiċi fuq is-sostenibilità tal-amministrazzjoni Amerikana intat, Sinjura Kummissarju, illi forsi tinħassru dawn l-sforzi kollha tagħna fir-relazzjoni transatlantiċi imma dawk li jibżgħu hekk jgħidu u u hemm bżonn inkunu iktar qalbina għal daqstant naħseb li jekk ikollkom dik l-imġiba żgur se jgħaddu minn fuqkom. Naħseb għandna bżonn ikollna negozjati mhux abbażi ta' mandat tan tandajja għandna bżonn nirrifjutawh u eh, papa nkonna mandat aħjar. Eh, Sinjura Sanchez Caldone, grazzi ħafna Sinjura President. Dalodu aħna kien debattitu fuq il-tibdil fil-klima u l ftemim li jkunu eh, dajfin u l komissarju Kanjete kien mħassib fuq il-futur tal-pjaneta. Aħna wkoll mħassibin meta aħna naraw dak li qed jiġri U naħseb il-biċċa l-bira tal-politiki Ewropej m'għandhomx dinamika tajba, anzi waħda suwiċida fuq it-tibdil fil-klima u lek għandna l-eżempju emblematiku ta' TTIP u għalhekk aħna nafu illi l-affarijiet maħni se njorawhom. Snjura Malmstrom, inti wkoll rajt illi l-ftejim ta' Pariġi eh, tkun eh, kundizzjoni sine qua non għal firma ta' ftehmet kummerċjali inti taħseb li Trump qed jaħseb fuq il-klima eh, fuq it-tibdil fil-klima imma il-kummerċ huwa kummerċ u ma però għandna bżonn nasbu fuq il-futur tal-pjaneta u nafu diġà se tiġri għandna bżonn ta' mobilizzazzjoni u ta' informazzjoni imma għandna eh, żgħażagħ tagħna għandna moviment feminista mhux se jippermettu illi jkollna eh, politiki illi kompromettu il-futur tagħna aħna għandna bżonn ta' mudelli kummerċjali kummerċjali oħra u jridu naslu f'waqthom. Grazzi. Grazzi ħafna issa the Earl of Dartmouth. Grazzi ħafna, Signor President. Il-produtturi tal-vetturi um, fl-2017 asportaw ehm, iktar minn 20 biljun Eh, euro anki jekk u dawn huma u, ġermaniżi u dawn kważi kważi m'għandhomx xaqsmu mal-regolamenti Amerikani imma ħen kopri punt ewleni. E, dawk li huma tariffi fuq vetturi Eh, importati huma ta' 2.5% imma tariffi Ewropej fuq l-esportazzjoni ta' karozzi tal-Amerikani huma ta' 10%. Jiġifieri hija ħaġa asimetrika. L-amministrazzjoni Amerikani għandhom punt jgħidu jgħidu l-kollegi u bħala konsegwenza l-esportazzjoni ta' Amerikani eh, lejn Ewropa biss 48 eh, miljun euro u mhux 20 biljun euro u għalhekk issa r-risoluzzjoni tikkritika l-Amerikani illi rtiraw mill-ftehim ta' Pariġi imma sur ġado ma tistax li jkollok il-gvern li trid f'pajjiż ieħor. Fil-fatt ma tistax dejjem ikollok il-gvern li trid f'pajjiżek jiena dan eh, nafu ovvjament anke dawn l-aħħar snin. Dak qegħdin naraw hawnhekk huwa illi l il politika tagħmel parti mill-kummerċ u dawn l-affarijiet kollha fir-riżoluzzjoni juri kemm hija diffiċli għall unjoni Ewropea biex tiffinalizza ftehim kummerċjali u din hija l-penali. In-nies tal-Unjoni Ewropea qegħdin iħallsu għal kummerċ li politiċizzat u xi ħaġa li l-kollegi qed jagħmlu u xi ħaġa li jiena ma nistax naċċetta. Grazzi ħafna. The Earl of Dartmouth. Hemm talba għal blue card jekk jogħġbok taċċetta sur ġadu. Eżis kollega, jiena ma tantx fimt jekk inċ kont eh, konvint mid regolamentazzjoni tal-tibdil fil-klima jew le, ma fimtx sow jekk il-Gran Bretanja kien pajjiż kbir ħafna fil-xena eh, internazzjonali u jekk temmen fil-valuri tal-komunità internazzjonali laqas fimt jekk il-gvern fir-Renju Unit u llum f'dan il mument ta' vot hux il-gvern tiegħek. Għallof jekk jogħġbok. Iva, żewġ mistoqsijiet imma sen wieġeb waħda biss. dan it-tibatta din niddiskutu l kummerċ mhux it-tibdil fil-klima u dan huwa punt serju li qed nagħmel. Ma tistax torbot torbot affarijiet irrelevanti fuq it-tibdil fil-klima u affarijiet oħra irrelevanti bil-ħila politika tiegħek konsiderevoli ma xi ħaġa li suppost qed ikun biss ftehim kummerċjali sempliċi għax hekk le ovvjament in-nies tal-Ewropa se jkollhom iħallsu qares u inti tajt tirrappreżentahom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Hansen iksa. Grazzi ħafna Signor President tal siża Kommissarju. Konflitti kummerċali jibdew meta pajjiż jkun irid eh, eh, jikser ir-regoli internazzjonali u bilaterali u dawn huma r-relazzjoni tagħna mal-Istati Uniti. Lan tagħna hemm bżonn ikun il nżommu so tal-postijiet eh, tax-xogħol tagħna dawk li jixtiequ jimminaw in-negozjati mal-Amerikani qegħdin jilagħbu mal-futur tal-postijiet tax-xogħol tagħna 80% tal-kumpaniji sportaw lejn l-Istati Uniti huma SMEs. Il-Kummissjoni Ewropea bżonn tkomplu biex ikollha ftim fejn ħadd jirbaħ skont il-kamp ta' applikazzjoni tal-mandat tan-negozjati tirrispetta l-kondizzjonijiet tal-Lulju u nikkonkludi eh, konkludu b'negozjat u nirreżistu kull sforz Amerikan biex ninkludu l-agrikoltura JFK derba qal illi ma nistgħux ninnegozjaw mill viża imma qatt ma nibżgħu mill-negozjat ringrazzjaw u hekk eh, nistgħu nagħmlu jekk ikollna il kuraġġ xuġadu. Eh, grazzi ħafna. Grazzi l-Onorevoli Kofod. Grazzi Signora President, Signora Kommissarju, grazzi ħafna. Naseb li din kwistjoni importanti ħafna għalina jekk għandna bżonn neġgħu nibdew in-negozjati huwa ċara l kulħadd il white House ta' Trump qed timmina kull valur tagħna mhux biss fl-Ewropa imma anke fl-Amerika. U jiena viċi president delegazzjoni lejn l-Istati Uniti għandi ħafna kollegi fil-Kongress illi għandhom l-opinjoni kompletament opposta minn dak ta' Sur Trump. U dawn hemm parti tal-amministrazzjoni għandna bżonn nibdew in-negozjati ma' dawk illi ma naqblux magħhom illi nimminaw iġi fil istat ta' dritt fuq il-kummerċ u WTO stess, għandna bżonn nagħmlu eh, ftehim għax l ewropa superpower kummerċjali aħna immexxu u ma nistgħux naċċettaw ovvjament illi f'negozjati kummerċjali mal-Istati Uniti illi ikun hemm xi ftehim qabel ma jneħħu il-tariffi unilaterali fuqna u għalhekk jekk tistgħu forsi eh, jkun hemm tiġrid tal-istat tad dritt tajjeb għax hekk le m'għandix ikollna pressjoni mqiegħda fuqna. Grazzi ħafna. Sur Kofod, jekk jogħġbok tista' taċċetta Blue Card mis-Sur Etheridge. Iva, le, jekk jogħġbok. Sur Etheridge, nadilek il-kelma l-Blue Card. Iva, Blue Card, Iva. Grazzi ħafna li aċċettajt il-mistoqsija, Sinjur, nixtieq niċċara mid-diskors tiegħek. Jiena eh, kelli raġun meta tint illi il-superpower tal-Unjoni Ewropea ma tridx titkellem fuq kummerċ ma' amministrazzjoni li ma tistax taqbel magħha anke jekk din l-amministrazzjoni hija sew is-superpower dinija l-Istati Uniti u tixtieq iktar titkellem man nies fl-oppożizzjoni milli dawk li qegħdin f'pożizzjoni li jagħmlu ftehim kummerċjali Jina nifhem illi tajt tara gvern fil-gvern ma, min ma taqbilx. Imma inti taf fi dawn il-ftim kummerċali se jolqot ċittadini kollha Se ikun hemm diskussjoni mħabba l-postijiet tax-xogħol, mħabba l-karriri le. Eh, L-Onorevoli Koffet. Iva, grazzi nasem ma, ma, fim, ma fimċ. Tisna nistaw mal-amministrazzjoni Amerikana minkejja differenzi ta' bejnietna għax l-Istati Uniti hija ferm iktar mill-amministrazzjoni attwali ta' Trump l-Istati Uniti huwa il-Kongress. Hemm ħafna illi ma jaqblux ma dak li qed jagħmel is-sur Trump u hemm bżonn li ngħidu illi iva aħna superpower fil-kummerċ aħna nixtiequ żomma ma' WTO, aħna nixtiequ ugwaljanza, għanna mobilità, tibdil fil-klima u niġġieldu kontra t tibdil fil-klima u għalhekk għandna bżonn nitkellmu minn pożizzjoni ta' saħħa u mhux inkunu wis eh, dajfa ma' persuni li forsi ma naqblux magħhom. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Doħnanu. Iva, grazzi ħafna, Signora President, Signora Kommissarju L-Unjoni Ewropea ddeċidiet li teġa tibda n negozjati biex ikun hemm ftim kummerċjali mal-Istati Uniti. Imma il-poplu il-popli kollha jirrifjutaw eh, dan il-ftehim ta' eh, skambju ħiles li jsir indihom iktar faqar u għalhekk qegħdin f'staġnar mill-elezzjonijiet ta' Donald Trump, minflok nieħdu qatt ta' dan il-falliment it-teknokrati jippruvaw isibu kif jistgħu joħdulu postu eh, dan il-ftehim u għalhekk din id-diskussjoni tagħmel parti minn hekk. Issa m'hemm xejn pożittiv li jista' jorħoġ minn dawn in-negozjati kif nistgħu nemmnu l-agrikoltura se tkun tassew eskluża waqt is sur Juncker diġà aċċetta li jsid l-importazzjonijiet tas-sewġa Amerikana biex ikun jista' ibih il-vetturi Ġermaniżi u għalhekk għandna bżonn ta' mudell iktar sostenibbli, iktar soċjali, iktar rispettuż tal-ambjent u tal-bniedem kull jum l-Unjoni Ewropea turi dem ħaġa waħda li nistgħu nagħmlu eh, noħorġu biex hekk noħorġu tassew. Grazzi ħafna. Issa, Dawk kienu l kummenti mill-gruppi sana sessjoni ta' Catch the Eye għandi għandi talba minn għaxar persuni u nixtieq li naċċettakom ilkoll imma jekk ġobkom żommu mal-ħin allokat lilkom għax hekk hemm ma jkunx possibbli għall-10 li intkom li titkellmu. Is-Sur Tatevski, grazzi ħafna Sinjura President. Aħna għandna ftejmijiet kummerċali mal-Ġappun, reċentement adottajna eh, ftehim kummerċali mal-Afganistan, imma issa nixtiequ nirrifjutaw ftejim mal-Istati Uniti. Il-xelluk estrem isom jaħsbu li għandna bżonn nirrifjutaw in-negozjati għaliex għax ma joġobomx sur Trump imma l-Amerikani joġobhom. U għalhekk xtaħsbu illi l-elezzjoni Amerikana kienet żball, il-Brexit żball, li suċedu l-iżbalji imma l-Istati Uniti msieħeb serju ħafna tagħna aħna marbutin pereżempju fil-qasam tad-difiża u għalhekk l-Istati Uniti hemm bżonn ikun imsieħeb strateġiku tagħna wkoll anke fil-kummerċ. U għalhekk il-kummerċ mal-Istati Uniti huwa importanti ħafna. Grazzi. Grazzi lilek. Issa is-Sinjora Rodriguez Periero, Signora President, meta eh, wieħed jara eh, dawn in-negozjati għal dak li għandna u ma naħsibx illi qegħdin f'kundizzjoni biex ninnegozjaw ftim kummerċjali mal-Istati Uniti skont it-termini li qalet il-Kummissjoni. Naħseb li fil-politika l-iktar ħaġa importanti li nkunu koerenti, ngħidu dak naħsbu u għalhekk anki żgħażagħ kollha li qegħdin hawnhekk li huma impenjati ħafna fil-ġida kontra tibdil fil-klima u jitolbu lill politiċi azzjoni biex jinsolvu l-problemi tal-futur tagħhom u għalhekk jekk aħna napprovaw dan il-Parlament hawnhekk kif rajna fl-istituzzjoni Ewropej ftehim bil ġita kontra tibdil fil-klima ma nistgħux neskludu li jkun hemm ftehim kummerċjali mal-Istati Uniti għax hemm l-industrija li hija importanti wkoll, però hija industrija tniġġes ħafna u għalhekk ma nistgħux laqas ninnegozjaw meta nikkonsidraw eh, l-Amerikani bħala msieħeb li huwa responsabbli meta u ma jgħaddu eh, liġijiet illi jeddu l-sigurtà tal-Unjoni Ewropea u ehm, ma mannix il-kondizjoniet biex ikollna diaglu bħal suppost ikun għal-futur. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Tomasic għal-minuta. Grazzi, grazzi President. L-Istati Uniti l-iktar imsieħeb importanti tagħna globalment u għalhekk eh, għandna bżonn ikollna impenn dejjimi biex nagħtu spinta lir relazzjoni kummerċjali tagħna jina ferħan li naraw eh, dawn in-negozjati kummerċjali wara l-kollas TTIP. Jiena nittama li din id-derba ma jkunux se nirrepetu l-iżbalji u l-ftehim ġdid ikun jista' jkopri seduri kollha tal-industrija ma rridux ikunu il-sira għal tentattivi biex ikun armonizzazzjoni tal-istandards imma għandna bżonn nagħtu iktar flessibilità u rikonoxximent reċiproku ta' standards eżistenti, speċjalment b'etiketta iktar speċjali tal-prodotti. Nittama wkoll li n negozjaturi ma jkunux resqu eh, fuq il-mejda xi tip ta' preġudizzju Ewropew fuq il-President Trump u l-amministrazzjoni tiegħu. Jekk inkomplu nibagħtu messaġġi politiċi fuq il-presidenza ta' Trump minflok eh, kummerċ aħna se nfallu. U għalhekk insaqsu se jkollna opportunità oħra u meta u għalhekk għandna bżonn l-ewwel bil kollox inkunu għaqlin. Grazzi ħafna, il-Signora Bilba għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Signora Komissarju, nixtieq nitkellem bħala eh, najt li naqbel ma dan il-ftehim għal tret ġurnijiet l-ekonomija se tikber ħafna iktar f'daw is-snin li ġejjin grazzi għal dak li qed nagħmlu llum u għalhekk l-ewwel nett għandna bżonn nippreparaw ruħna għal dak li hija ekonomija Ewropea importanti ħafna bil-SMEs jkun jista' jopera f'dak il-pajjiż. Tieni raġuni dan iftejjem l-uniku rotta biex nkunu nistgħu niddefendu nestendu l-istandards ambjentali u soċjali tagħna u tliet raġuni fl-aħħar mill-aħħar għandi miex ħaġa eh, eh, iżolata. Aħna eh, rridu nirrispondu għat tiddida neoliberalista ftejmiet bħal pereżempju dak li ftejm komerċali reċentament li għandna mal-ġapun u ma' pajjiżi oħra. U lek nixtieq intenni li jekk dan kollox huwa possibbli għax aħna din nitkellmu fuq eh, kliem biss le imma azzjonijiet ma jridx ikollna biss ambitu maskilista u għalhekk anki l-falliment li rajna hawnhekk u għalhekk il-Kummissarju Mastrom ukoll eh, għandha l kapaċità biex tinnegozja imma b'intelligenza emozjonali imma l-politika illi hemm bżonn illum tfisser u l-kellim jiġi maqqaf mill-President. President. Entering trade negotiations. Li nidħlu fin-negozjati mal-Istati Uniti issa ifisser attentat illi nkunu nistgħu nkissru il-negozjati li naqdu ma' Trump fil-logħba globali illi jibbulijaw il-viċinat tiegħu. Ħankunu qed niżelu mal-ftehim u jkun l-aħħar musmar fil-qabar tal-ftehim preċedenti bla IPCC li qed ngħidu li kull manna 12 sena biex insolvu l-kriżi hija impossibbli li niftħu n-negozjati ma' pajjiż illi huwa t-tieni pajjiż illi qiegħed inniġġes u li qed jimxi lura fuq l-impenni tal-klima li jkun għamel kif nistgħu nikkonsidraw termini aħjar sena wara illi daħlu tariffi punittivi fuq il-suq tal-azzar tagħna? iktar milli inkabru l ego ta' Trump irridu jkollna politika industrijali li tħares il-ħaddiema tagħha u tappoġġa l moviment l ekonomija li ma tneġġis. Grazzi. Frau D'Amato, għani minute. Grazie, Presidente. Komissarju. B'ħafna attenzjoni, aħna mhux sa nipprovaw inbidlu l-opinjoni ta' din is-sala li nibdu nibdew negozjati mal-Istati Uniti li fil-fatt ikunu trattat fittizju illi ħafna drabi ikun qiegħed jipperikola il-ħajja, is-saħħa u l-beħ bla rażna dan il-prodotti USA din hija konsegwenza illoġika illi ħafna drabi tista' forsi tradda mis-settur tas-sajt tagħna u li jkun hemm hut eh, eh, prezz baxx fuq is-swieq tagħna ħaġa li ħan opponu mill-ewwel kemm darba għadnija illi l-ftehim għandu isir iżda l-interess huwa l-ewwel taċ-ċittadini Ewropej biex ikunu jistgħu joħolqu swiq interessanti utli għal ftuħ interessanti għall operaturi tagħna. Aħna san nwieġbu dejjem l-istess ħaġa, ma naqblux ma TTIP ġdid, grazzi. Sur Valesa. Il-bidu tan negozjati ser iwassal għatnaqis ta' tkabbir ta' dan il-konflitt bejn dawn iż-żewġ bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa. Sakemm ikun hemm ikun hemm negozjati mhux se jkun hemm tarfi fuq il-karozzi pereżempju. 85% tal produzzjoni tal-karozzi tal-Polonja jaddu għal su Ewropew. Ġifieri huwa fl-interess tagħna aħna bħala Polonja li nevitaw kwalunkwe tip ta' tariffa ġdida. U għandna għandna settur illi jaħdmu ħafna bl-enerġija, li qed nitkellem dwar id-differenza dwar l-ispejjeż enerġetiċi u regolamenti relatati bejn l-Istati Uniti u l-Polonja b'fost affarijiet oħra. U anke l-importazzjoni tal-gas mill-Istati Uniti jkun iktar vantaġġuż għalina, grazzi. Grazzi ħafna Signora sinjura Grappini għal minuta. Grazzi ħafna Sinjura President. Grazzi ħafna Sisa kollega. Aħna Iva, għanna bżonn um, ehm, eh, kontra eh, President Trump għax aħna nixtiequ wkoll eh, eh, ndaħlu eh, l-emendi fuq xtaqna npoġġu l-emendi fuq it-TTIP imma għandna bżonn naraw l-vantaġġi u żvantaġġi dak nintilfu u dak li nirbħu wasab għal mandat limitat għandna bżonn niftħu dawn in-negozjati u l-uniku mod biex inkunu żguri li nitilfu l ġlieda ma nagħmluhiex din il-ġlieda u għalhekk għandna bżonn ta' regoli ta' konformità ta' prodotti rikonoxxuti involuti ma rridux illi eh, l-affarijiet jiġu eh, imposti fuqna u għalhekk naħseb illi wkoll eh, tistgħu taqdu dmirkom ma nistgħux li ma jkollniex pereżempju ftehim mar Russja mat Turkija maċ Ċina u lanqas mal istati Uniti kif nistgħu niżviluppaw is-suq intern jekk le u għalhekk hemm bżonn niftħu dan il-mandat ta' negozjati. Grazzi. Minuti. Sur Tarabella Minuta. Signora Malmström, jiena noħlom f'Ewropa fejn ikollna koerenza fil-politika soċjali, agrikola, ta' sviluppu, ta' skambju eh, kif ukoll eh, ta' eh, agrikoltura. U pereżempju qegħdin naraw fuq is-soġa u għalhekk qegħdin naraw ukoll proteini veġetali wkoll fuq livell Ewropew, għalhekk tista' tispjegana għaliex eh, li mhu l-interess li nkomplu nisagrifikaw l-agrikoltura Ewropea. L-importazzjoni massiċċa ta' eh, soġa wkoll li għandu xaqsam huwa kontra it-Trattat ta' Kyoto ta' Pariġi u għalhekk int li tiġi eh, minn pajjiż sabiħ inti se tipprova tismana meta naħsbu fuq il-ġlieda kontra tibdil fil-klima li tant urġenti. Għani minuta. Signora Rena l-minuta. Signora Komissarju għandi l-impressjoni illi eh, taċċetta kollox l-Unjoni Ewropea la derba trid tilla liberalizza il-ftehim kommerċjali l-argumenti tiegħek eh, jgħidu illi hemm bżonn nagħmlu ftehmiet ma' pajjiżi ħbieb illi jaqsmu magħna r-regoli u l-valuri li għajdli sur Trump l-amministrazzjoni tiegħu eh, jaqbel magħna għandu l-istess valuri fuq il-klima deċida illi joħroġ minn negozjati eh, tal-COP 21. Il-valuri ta' kummerċali internazzjonali sur Trump deċida ma jrispettax ir-regoli ta' WTO. Inti li tiddefendi r-regru ta' WTO għaliex tixtieq tkun madwar mejda mal-amministrazzjoni ta' Trump meta din l-amministrazzjoni ma tirrispettax ir-regoli li inti qed teżiġi li jiġu rispettati għalmenu jkollok argument wieħed illi tajt li tkun possibbli għalik li tbiddel il-politika politika li ma tirrispettax l-Ewropa min-naħa tal-amministrazzjoni ta' Trump illum. Jiena ma nemminx u ma naħsibx illi illum nistgħu nagħtu mandat li qed tipproponi lill kunsill Grazzi. Grazzi ħafna nistgħu nikkonkludu s-seduta ta' kaċ tiegħi nagħti l-kelma lill-Kummissarju Malstrom. Grazzi ħafna sur President Onorevoli Membri il-ftehim illi l-President Juncker għamel f'Lulju mal-President Trump kien illi minkejja li ma naqblux fuq diversi affarijiet nipprovaw nerħu kompromess. Tkellimna dwar l-LNG, il-gas. Ħafna ħafna ħafna pajjiżi Ewropej jixtiequ li jixtru l-LNG mill-Amerika u l-Amerika eh, qablet li nifaċilitaw dan il-proċess dan huwa deċiżjoni ta' kull stat membru l-imprizi tagħhom mhux il-Kummissjoni li qed tixxi l-gass. Iż-żieda tas-soja hija riżultat tas-swieq il-Kommissjoni mhux qed tixtri u taħżen is-soja din hija politika tas-suq għax din inbidlet konsiderevolment. Aħna qbilna li naqblu l-iskema tas sostenibilità tal-Amerika biqbil mad direttiva. Aħna wkoll bilna li ser nikkooperaw biex nirriformaw il-WTO. Ma naqblux fuq diversi affarijiet, però għandna proċess fejn naħdmu mal-Amerikani, mal-Ġappuniżi biex inkunu nistgħu nfasslu regoli ġodda fil-WTO biex nopponu ħafna kapitalizmu statali ta' Ċina, pereżempju. Dan huwa xogħol li għaddej bilna wkoll li nagħmlu ċertu kooperazzjoni regolatorja biqbil u trasparenza mal sistemi protettivi li għanna fis-seħ. U bilna wkoll illi ħan provaw negozjaw fuq żewġ ftejmiet limitati importanti dwar il-valutazzjoni ta' konformità u ma smajt il-ħadd jistaqsi dwar dan u t-tieni dwar ftejm limitat dwar merkanzi industrijali, tarifi fuq merkanzi industrijali dan għalhekk tlabna l-opinjoni ta' hawnhekk fil-mandati proposti hemm kondizzjonijiet ċari. Ma stajna nikkonkludu xejn jekk it-tariffi fuq l-aluminium u fuq l-azzar ma jitneħħawx qabel ma nikkonkludu. Mhux se jkun hemm iktar tariffi taħt it-2 fuq il-karozzi pereżempju u aħna ħanamlu skont matul dawn il-negozjati studju estern valutazzjoni tal-impatt dwar is-sostenibilità tagħhom. U diġà bdejna nikkonsultaw mal soċjetà ċivili dwar dan huwa ċar daqs il-kristall f'dan il-mandat U jekk intom taċċettawh ħatamluha ċara illi l-agrikoltura mhix parti minn dan il-mandat. U għaftajim limitat qed nitolbu eh, dwar merkanzija industrijali, dwar il-prodotti tas-sajt u tal-karozzi. Mhux qegħdin naqbdu u nċedu kollox, però mhuwiex ftehim komplut. it titib fil-fatt ejat huwa iffriżat għal diversi raġunijiet ma stajniex navvanzaw taħt l-amministrazzjoni Obama u mhux possibbli fil-futur illi navvanzaw issa taħt din l-amministrazzjoni. Ovvjament, <clears throat> intom semmejtu dan preċedentement għax l-Istati Uniti eh, irtiraw mill-ftejn ta' Pariġi wkoll. Hemm ukoll eh, diversi eh, ħafna tilwim mal-amministrazzjoni ta' Trump iżda fl-Istati Uniti l-assemblej eletti n-nazzjoni il-pajis per se huwa pajis ħabib. U aħna huwa fl-interess tagħna biex nippruvaw nikkooperaw fejn nistgħu niddiskutu, nistgħu niddialogaw u hija l-rida unanima tal-Kunsill Ewropew ukoll. Jiġifieri minħabba dan aħna qed nitolbukom biex taqblu dwar dawn iż-żewġ mandati negozjattivi nispera li intom tkunu tistgħu tivvotaw favur dan għada ukoll. Grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu. Danke schön, Frau Kommissarin. Grazzi ħafna, Kommissarju. Sur Eterix, ma nistax intik il-kelma għal darboħra għax diġa tkellimt, diġa użajt il-blue card tijak u sempliciment mannix bizzejt ħin. Jiġifieri biex nikkonkludi mozzjoni għal rezoluzzjoni mill- Komitat Internazzjonali tal kummenċ tressa issa konkludejna id-diskussjoni l-votazzjoni ser issir għada. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa dibattitu konġunt dwar is-semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika għandna ir rapport ta' sur Van Denken de Lare Dan huwa r-rapport dwar is-semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika sħarriċ annwali dwar it-tkabbir 2019 u għandna r-rapport tas Sinjura Harkin ir-rapport dwar is-semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika aspetti soċjali u tal-impjiegi fl-istħarriċ annwali dwar it-tkabbir 2019 ġifieri nistgħu nibdew billi nagħti l kelma lir rapporter sur Van Den Kendelera għal erba' minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President Kummissarju, kollegi. Diskussjoni dwar is-semestru Ewropew diġà dejjem huma ta' natura politika u bl-elezzjonijiet wara l-bib jista' iktar u iktar il-mistoqsijiet ridu l-indirizzaw fih dan is-semestru huma preċiżament il-mistoqsijiet illi juru ċirkostanzi politiċi tagħna x'inhi l-kondizzjoni tal-ekonomija tagħna, x'inhu ma l-isfidi, x'prijoritajiet ħan iddeċidu dwarhom. U aktar minn hekk kif nistgħu naċċertaw li nistgħu naddu l-istat ta' welfare lit tfal tagħna. Kollegi uħut minnkom diġà forsi jistgħu jitolbu iktar investimenti, iktar disċiplina fiskali, u oħrajn forsi jistgħu jippreżentaw eh, proposti biex nappoġġaw prodotti ambjentali iktar. Jiena bħala jiena naħseb illi l-aħjar li naqdu, naqdu jkollam ta' dawn it-tlet aspetti. ċittadini tagħna qed jingħataw nofs soluzzjonijiet jew nofs veritajiet, u importanti li ngħidulhom nurhom l-istampa kollha u nuru l tfal tagħna l-istampa kollha. Tifel tiegħi ta' sentejn, Caesar hija taw illum u għada u u jiena qiegħed hawnhekk fismu biex naċċerta li fil-futur tiegħu ikun hemm welfare state biex hu u l-familjari tiegħu jkunu jistgħu jkollhom moħħhom mistrieħ jkun protett jekk jekk jimrat jew jingħata pensjoni sura ta' nies wara ħajja ta' xogħol u ta' tfaddil. Dik hija l-istorja dwar il-wirt dwar il-benessir, il-welfare li jenna nibnu futul għax dawn l xiren ta' snin. E, il-fat li iktar nies qegħdin jgħixu iktar hija huwa fenomenu demografiku ta' dan l-aħħar seklu li jimxi jitfit ma' diversi sfidi fosthom in-nefqa fuq il-pensjonijiet, fuq il-kura sanitarja, kura tal-anzjani u kol daw kollha ħajkbru konsegwenzi fuq il-finanzi tagħna il-fatt li hemm inqas nies li qed jaħdmu proporzjonalment u l-fatt li hemm inqas nies li qed inħallsu għal dawn l-ispejjeż jiġifieri issa wasal iż-żmien biex nieħdu azzjoni xierqa fuq tliet aspetti rridu ninvestu, irridu jkollna riformi strutturali u irridu ikonna eh, finanzi saħħithom. Irridu nagħmlu xi ħaġa nkella ħanaddu l-pis fuq ġenerazzjonijiet li jmiss. Ir-riformi strutturali għandhom isiru biex inkunu nistgħu naqtaw l-ispejjeż tan nies li iktar u iktar qegħdin jgħixu bil-konsekwenza proporzjonali li hemm inqas nies li qegħdin jaħdmu. Il-ġenituri tiegħi kienu kienu ta' ġenerazzjoni fejn ħadmu fuq l-istess xogħol għal omorhom. Illum il-ġurnata dak il-modell ma ma ma isir it-tfal tagħna mhux se jkunu laqqas biss jifmu dan il-konċett. Il-politika għandha toħloq qafas iktar b'saħħtu illi ħajati tranzizzjoni aħjar, l-impjegati jridu jkunu iktar flessibbli, iktar reżiljenti, Issa, Jekk irridu niffaċċaw l-aspett demografiku, irridu ninvestu fil-futur, mhux eh, biss iżda fil-tkabbir, fil-tkabbir ekonomiku, ninvestu fir-riċerka, fil-innovazzjoni, diġitalizzazzjoni, proġetti infrastrutturali, jekk ninvestu llum ħan niksbu riżultati għada pitada. U din hija d direzzjoni li għandna nieħdu għas-semestru Ewropew hija direzzjoni soċjo-ekonomika biex ma nieqfux fit-triq fniqna. Grazzi ħafna. Signora Harkin, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lix shadow rapporteurs tal-kooperazzjoni valida li għamlu li nemmen li waslet għal rapport bilanċat. Jeżistu diversi emendi imresqa u naħseb li ħlif waħda minnhom nista' nappaġġhom kollha kemm huma. Fil-fatt mhux qed ibidlu il-kontenut jew it-ton tar-rapport iżda qegħdin itejbuh naħseb fuq kollox. Jew qed nixtieq ngħid kemm huwa importanti għall kumitat tal-impjigi illi jkollu rapport tiegħu dwar is-sarriċ annwali għax aħna nas perspettiva differenti mill-Kumitat Ekonomiku. Huma komplementari, però għandhom enfasi differenti. U dan ir-rapport u żewġ rapporti preċedenti dwar il-Kumitat tal-Impjiegi nemmen li jikkontribwixxu biex nerġgħu nibbilanċaw l-importanza tal-